se jkollu proċeduri penali kontra Sur Ċaba Molnar tal-IPP u l-IDD u l-INF gruppi bidlu xi wħud minn nies mill-kumitati daw se jiġu approvati u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal rekord